Witam pani panów posłów. Seduta hija miftuħa. Nilqawkom, nilqaw lil kulħadd, nilqaw lill-Kummissarju. in minuti tal- seduti tal-bira u t-tekst adottati u ma diġa disponibli għandkom kommenti għal minuti. La, mi ġiġu għal-kas. Għadam, ġaw adottati.